Ewropea u Servizz Tazzjoni Esterna edin jistudjaw l-abbosta miżura tal argentina biex bekk ikunu jistaw jaraw x'passi ser jieħdu, x'inhu ma l-passi li jmiss. l alternativi kollha possibbli qegħdin jiġu analizzati. Grazzi sul President. Was Ja. Äh, Uh, Dwar il-ksur eh, ta' imnislin fil rapport ta' Howard. Tisma eh, l-onorevoli Howard l-ewel? Mela, eja nibdu naqra l-affarijiet. Ħanaddu issa għal eh, l-onorevoli Howard. Thank you very much, President. Our debate on the il-dibattitu fuq il-drittijiet tal-bniedem wasal f'punt li importanti ħafna x'qed jippermettilna biex inħarsu lejn ir-reviżjoni strateġika e, naraw li li l-drittijiet tal bnidem ikunu ċentrali fil-politika Ewropea il-revizjoni titturi li aħna ħana ġiċu li istrateġija tkun waħda importanti. Aħna nitolbu li l-baronessa Ashim xie hemm rappresentant illi ikun jista jisma il-vuċi eh, marbuta mal dawn id-dritt tal-bridem u anka ikunem vuċi fil-kunsel ħanitolbu timetable biex nifukaw fuq il-punti eh, li ħajitmexxhom id-delegazzjonijiet madwar id-dinja u aħna wkoll eh, rridu nqisu eh, lill imsieħba tagħna f'dan ir-rigward. Violazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem eh, rridu ovvjament ma jżommunix milli aħna nibqgħu nsemmu l-importanza tal-drittijiet tal-bniedem. Rridu kuna hemm aktar trasparenza tal-politika ta' drittijiet tal-bniedem fl-Unjoni Ewropea u min jiksirhom jew jopponihom jo irrit eh, jati kont, rendi kont dak li għamel. Fil-rapport aħna insemmu sitt pajjiżi li mamlux leġizlazzjoni għal l-orti internazzjonali. Il-13 il il li marrit ma ratifikawx il-protokoll kontra it-tortura fossom Renju Unit illi ħolqot ostakoli għal għal ratifikazzjoni eh, ta', ta din jiena inħoss illi meta aħna konna għadin eh, namlu f'temit ma' Gaddafi ftit mat qabel eh, ma tfajnilu il-bombi, allura aħna għamilna azzjoni li ma kienieċ tajba. President, li wieħed u importanti li nitkellmu għad-drittijiet tal-bniedem għanna għalhekk nifirħu li l-Belġu l awstrija talli li ivvutaw għall-inkjesta fuq is-settlement fit territorju palestinjana. U anka biex isiru investigazzjonijiet fuq il-kriminalità marbuta mal-gwerra f'dawn ir-reġjuni jiddispjaċini illi fil-kumitat kienem asma fil-votazzjoni f'kustjonijiet marbuta ma' drittijiet tan-nisa wanka anka ma' twemmin. Nispera li għada aħna l-konni votaw fl-imkien drittijiet tal-bnidem f'dan il-rapport jiena zamenajt il-kustjoni tal-medja soċjali u l-negozju drittijiet tal-bnidem il-kustjoni il tal-mida li qed tintuża eh, b'modi differenti jew għall-oppressjoni jew għall-libertà. Il-Vodafone u il-Google iridu it-tnejn jirrispondu fuq kustjonijiet bħal pereżempju ċensura fiċ-Ċina. Ir-responsabilità korporattiva hija importanti ħafna. Id-drittijiet tal-bniedem Eh, fl-Unjoni Ewropea jpoġġuna fuq l-istess eh, livell ma l-Istati eh, Uniti. Miżuri irridu nuru namlu miżuri konkreti u inħarsu lejn l-użu tal-medja u din fil-ek marbuta madritiet tal-bniedem. Grazzi, Sir Howard. L-onorvali prejdessa. Grazzi, President, Komissjoni. Nixtieq nifraħ l-għanet ma l-onorevoli Hawit, mod partikolari nuri soddisfazzjon tiegħi tal-li huwa laħaq il-proposti tagħna. Infakru fil-ħtieġa li jkun hemm kooperazzjoni effikaċi fost il-politika eh, tal-iżvilupp tal-drittijiet tal-bnidem u dan konformi ma' trattat tal-Lisbona. Fil-rapport edin nitkellmu dwar li nmexxu strateġija integrata mal-buti mad-drittijiet tal-bniedem u anke mal-iżvilupp baqa' ħafna xisir biex din l-istrateġija tinbidel f'realtà. Hemm difikultajiet minħabba il-budget eh, illi eh, ovvjament l-inna għet poġuna f'difikulta anka minħabba li din il-krizi ekonomika, pero irtikonna l-mekkanizmu aktar b'saħtu eh, biex bekk nkun saw nipromuovu id-demokrazija anka fil pajjiżi terzi. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Mela, għal komitat ta' FEM għal żewġ minuti l-Onorevoli Jimenez. Allora, l-onorevole Jimenez non è in aula. Mux wek, għalek, il-Vice President l-onorevole Ashton. Grazie ħafna. Mill-1983 minn meta l-Parlament beda jagħmel dan ir-rapport kull sena u r-reżoluzzjoni fuq id-drittijiet tal-bniedem din il-Kamra ħadmet ħafna u fukat ħafna aktar minn istituzzjonijiet oħra fuq din il-kwestjoni. Jiġifieri għalkemm aħna kultant ma naqblux dwar kif għandna niġġieldu għal drittijiet tal-bniedem fid-dinja aħna xortanna l-għanijiet tagħna ma' qudin. Nixtiequ d-dinja fejn id-dinjità tal-bniedem hija rispettata, jkunu minn fejn ikunu dawn in-nies. U għall-Unjoni Ewropea u għall-Servizzi Esterni aħna eh, rridu li jkollna rwol importanti ħafna fil-ġlieda eh, fl-għajnuna din il-ġlieda drittijiet tal-bniedem l net dwar ir-rapport tal-Onorevoli Ħawet nixtieq l net nibda billi nifraħlek tal-li l-ħadd eh, bejl ma' spektrum wiesa fuq dan ir-rapport u dan huwa importanti ħafna għalija għal kollegi tiegħi fil-Kummissjoni u anke fil-Kunsil dan ir-rapport. L-ewwel paragrafu tar-rapport tiegħek huwa dwar il-koerenza bejn il-politika interna u esterna tal-Unjoni Ewropea waħda mill-anijiet din kienet imiza pala waħda mal-għanijiet eh, f'Deċembru. U importanti ħafna eh, nar il-ħamis intom ħat isimaw anka sqarijiet mill-Kunsill u l-Kommissjoni dwar l għal-ċartel tal-Konvenzjoni tal-ġettijiet tal-Bnidem. tal-Unjoni Ewropea għal-Charter tal-Konvenzjoni ta' ġittijiet tal-Bniedem. Dan ifisser illi id-drittijiet tal-bnidem jistgħu f'kull ħaġa illi aħna qegħdin nagħmlu fl-Ewropa u lilin mill-Ewropa. Ifisser illi rridu nassikuraw illi il-poplu kullimkien jkollhom drittijiet universali huma minn huma u uh, jgħixu fejn jgħixu. Naħseb ukoll li ir-rapport qed jixħed dawl fuq l-importanza tal-li wieħed jagħti rendi kont u anka x-xogħol tagħna fl-iżvilupp ta' dan ir-rendi kont f'sitwazzjonijiet seri jiena ħansemmi żewġ temi li huma importanti ħafna fir-rigward tar-rendi kont u l-koerenza. Ir-rwol tan-nisa il-bira stess meta jiena iltqajt ma' Michelle Bachelet u tkellim dwar ir-rwol tan-nisa anka biex niftemu fuq nifirmaw ftajim mal-nisa fil-ġnus ma' uda, il-nisa madwar id-dinja, speċjalment f'dan iż-żmien Tkellimna wkoll dwar il-diskriminazzjoni kontra nis li għandhom twemmin. It-toleranza fl-eruq tal-Unjoni Ewropea irridu insaħħu il-libertà ta' twemmin u ta' reliġjon li huwa importanti ħafna fil-libertà f'soċjetà libera. Rridu ngħinu aħna biex ikun hemm ratifika wiesa u aċċettazzjoni u approvazzjoni u adeżjoni għall-Istatut ta' Ruma dak ix-xogħol bħalissa qiegħed jagħmel progress issa iffirmajna tliet ftehimiet bilaterali li jinkludu il-klawżuli tal-ICC u bdejna tlieta oħra qegħdin innegozjaw ukoll 15 oħra. Inkludejna wkoll klawżoli tal-ICC f'ħafna eh, fil- ħafna mill-panit tazzjoni tal-IMP aħna għandna s-seta biex nipromovu drittijiet tal-bniedem eh, fl-involviment tagħna ma' eh, stati ma' reġimi eh, u għanna nużaw il-drittijiet tal-bnidem bħala kejl ta' kif aħna għanna nindirizzaw il-relazzjoniet tagħna ma' pajjiżi oħra, pajjiżi differenti, drittijiet tal-bnidem bħalissa Eh, huma importanti immensa eh, u waslu għal ħafna bidliet jekk inħallsu lejn l-eżempju li seħħ fl-Afrika ta' fuq u l-Vant eh, Nofsani nisa u zaza li sabu il-kuraġġ biex jisqu dwar id-drittijiet fundamentali tagħhom. Kien hemm minn fosthom li kienu les li jagħtu ħajjithom għall-libertà, dinjità u futura u jiena nixtieq għalhekk nagħti tribut il dawn in-nies kollha il-bidliet li huma ġabu u waslet biex aħna u koll rridu naraw uh, inħarsu lejn din l-sfida uh, ta' din il-bidla, id-demokrasija fil-qalba tal-approċ tagħna, l imsiħ is-sobija tagħna mal-ġirien tagħna hija iktar b'saħħitha bħala konsegwenza ta' dan kollu. Ix-xogħol tagħna fil-Kunsill tal-Drittijiet tal-Bniedem ta' Ġus Mawda saħħa u rinforza dan iżvilupp domestiku fit-19 is-sezzjoni li kien hemm f'Marzu reżoluzzjoni fuq is-Sirja Ivvutajna fuqa kien hemm Wieħed u 41 vot favur il-rizoluzzjoni dwar il-Burma u kolġ ta' ta' konsensus anka dik fuq il libertà ta' religjon u twemmin. Is-sezzjoni kienet waħda ta' suċċess sa' drittijiet ta' l-individwi li ħafna drabu jsibu ruhom immarġinalizzati. U marba u anka rizoluzzjoni fuq il-violenza marbuta mal-sessi u sessualita u koll kienet waħda importanti ħafna. President, miex aċċettabli li 80 stat eh, edin jisu eh, pala għat kriminali eh, l-subija bejn persuni tal-istess sessi din ma taqbilx ma drittijiet internazjonali drittijiet tal-bidem internazzjonali. Huwa importanti ħafna li eh, Barba li meru oħrajn attendaw il-Kunsell tal-ġus Mauda u iltaqgħu ma' rappreżentanti internazzjonali. Dan u eżempju ieħor tal-importanza tal-ruol tal-Parlament eh, Ewropew u il-modi importanti ta' kif il-Parlament jider illi ti tippromovi drittijiet eh, tal-bniedem fid-dinja. L-komunikazzjoni tiegħi ta' Diċembru kienet kontribut għal diskussjonijiet li qed isiru palissa bejn istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea dwar demokrazija u drittijiet tal-bnidem aktar effettivi. Issa li kien hemm żmien li wieħed ikkonsidra eh, il-komunikazzjoni tiegħi nistgħu nirriflettu aktar fuq għadi u naħdmu fuq strateġija. Eh, minn Marzu law ukoll qegħdin naħdmu biex naħtru rappreżentant speċjali għad drittijiet tal bidem bħala parti mill-pakkett Eh, biex eh, impoġġu fil-prattika l-komunikazzjoni konġunta u importanti li din il-persuna tkun persuna li għandha esperjenza kbira f'dan il-qasam ta' drittijiet tal-bniedem fl-istess waqdat kif eh, ġi diskuss ġa fil-laqa tal-Ministri barranin irridu naqblu fuq dekorazzjoni politika dwar dak li nixqu niksbu anka ta' azzjoni strateġiku eh, biex impoġġuh fil-pratika din ħatkun inizjattiva ġdida fost oħrajn li aħna tiġani dejna. Jiena kontenta nikkonferma illi n-netwerk tal-punti ta' focus ta' ġittijiet tal-bnidem 160 delegazzjoni tal-Unjoni 116 delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea eh, illi qegħdin jikkoperaw eh, fis-sezzjonijiet differenti tagħhom jiena nixtieq naħdem mill qrib mal-membri anka revizjoni ta' drittijiet tal-bniedem x'timħabra l-ewwel f'din il-Kamra l-ħatra ta' rappreżentant speċjali fil-fatt ukoll kellha appoġġ kbir minn din il-Kamra u huwa għalhekk il-xogħol qed isir f'dan il-qasam għandu jkun b'kooperazzjoni ma' din il-Kamra jiena ktib ta' l-ċer tal-Komitat ta' Dritti tal-Bneda biex taħdem miegħi biex ikun hemm partiċipazzjoni sħiħa fl-abbozzar tal dekarazzjoni Konġunta, Sinjora President, eh, jiena nati tribut l-Onorvel Hawi ta' xogħol tiegħu anke lill-Parlament għal xogħol tiegħu fil-ġlida fl-appoġġ anti għal favur id-drittijiet tal-bniedem. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna Viċi President. Issa għal-kallima fissam il-gruppi politiċi nibdaw bil-PPE l-Onorevoli Grudzbig. Għal żewġ minuti. Grazzi ħafna President. Dan ir rapport annwali imissu ġi suppost ġi adottat anzi f'Deċembru imma qegħdin naraw eh, issa fil-rebbija tal-2012 xorta waħda din hija ġustifikata minħabba li ħana qegħdin analizzaw flimkien mal-politika Ewropea għall-demokrazija u drittijiet tal-bniedem li huwa eh, funzjoni ta' komitat eh, u li anka ġi indirizzat mill-onorevoli Ashton eh, f'Deċembru. Ġara ħafna f'dan il-qasam fl-2010, pero fl-adozzjoni ta' dan il-rapport wieħed ma jridx jinsa u ma jista' jinsa il-rebbija arbija jider li hemm din is-sinerġija li ħarġet minn dan flimkien ma' dispożizzjonijiet li hemm fit-Trattat ta' Lisbona jiena nilqa r rapport tal-Onorevoli Hawit nirringrazzjah tal-kooperazzjoni tiegħu mal-Pepe eh, nixtieq insemmi wkoll il-pozizjoni eh, illi tieħed il-pozizjoni kritika dwar il-ksur ta' ġittijiet tal-bniedem fil Bela Rossa. Et uh, eh, fil-rigward tal-Belarus, eh, et nara naqra progress minħabba l-ħelsin ta' żewġ priġunieri politiċi. Jiena naqbel ma' riżoluzzjoni u kol eh, marbuta ma' l-osservaturi ta' drittijiet tal-bnidem fil-pajizi msieħba bħal Ukrajina. Anka, uh, em, uh, pass pozittiv rigward tal-font għall-appoċ tal-appoċ eh, għall-proċessi ta' demokrazija. Il-rapport jitkellem dwar u koll il-diskriminazzjoni eh, kontra il-twemmin il eh, fil-rapport jisema u koll l-importanza ta' kooperazzjoni bejn l-ombudsmen differenti. Eh, kienem prassi tajba tiġa eh, bejn eh, fil-kooperazzjoni bejn l-ombudsmen tal-Polonja u ta' Franza. Ir-rapporti semmi u koll responsabilta korporativa fir rigward tal-kummerċ uh, u anka id-drittijiet tal-bnidem u l-ftejmit tagħna mal-pajjiżi ġirien tagħna. Grazzi ħafna. Grazie per il... Grazie mela al grupp S&D l onorevoli Koppa għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, Signora President, jena nixtieq nifraħ lill kollega Hawet għal dan ir-rapport li huwa verament sħiħ u eh, tajjeb. U nifraħu koll il-prezentanta għolja għal pożizzjoni tagħha. Huwa fundamentali li aħna nisimgħu il-messaġġi li qegħdin jiġu mibawta u rridu nitalmu mill-żbalji tagħna. L-Istati membri tal-Unjoni Ewropea tul ħafna snin appoġġaw reġim eh, dittatorjali fil-tramuntana tal-Afrika fisem l-istabilità U illum il-ġurnata jena naħseb li aħna il-kol nistaw naraw u nifmu li ma nistax ikun hemm stabilità fuq meta twila ta' żmien jekk ma nirrispetawx id-drittijiet tal-bniedem. Jekk aħna verament irridu li konna kredibilità bħala Unjoni Ewropea hemm bżonn li nispiċċaw li konna żewġ miżuri differenti dwar dawk li huma drittijiet tal-bniedem. Kull miżura li tiġi applikata għandha jkollha flimkien magħha miżuri ta' pressjoni brabta ma' drittijiet tal-bniedem u l-klawżola fuq id-drittijiet tal-bniedem fil-frejim kummerċali jiġi iffirmat ma' pajjiżi oħra huwa element fundamentali. U rridu nagħmlu ċara li il-loġika ta' aktar għal aktar tmur it-fit ma' inqas l inqas aħna rridu nitkellmu vuċi waħda fl-ġnus maqudi u fl-entitajiet oħra internazzjonali. Aħna neħdu gost li aħna aċċettajna reġim ġdid brabta ma' rappreżentanza tal-Unjoni Ewropea f'organi jew f'entitajiet internazzjonali. Aħna nixtiequ li jkun hemm negozjati sabiex nkunu nistgħu nilħu koordinazzjoni aħjar fl-isforzi komuni tagħna tal-ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem. U hemm żewġ elementi li xtieq insemmi fl-aħħar tal interventi tiegħi. L-ewwel li nħarsu il-libertà reliġjuża din hija xi ħaġa fundamentali. Brabta mal-gruppi kollha mhux biss mal-gruppi Kristin ta' Insara kif qegħdin jiġu kif qed jiġu mitluf din il-kamra. U fl-aħħar nett nixtieq nitkellem ukoll dwar id-drittijiet ta' reproduzzjoni tal-nisa Dan huwa dritt fundamentali tan-nisa, hija libertà. U għalina l-koll, il-libertà huwa dritt li mem ma nistawx negozjaw fuq. Ġifieri huwa dritt tan-nisa li l-ġisem tagħhom stess eh, jagħmlu bħli jridu, grazzi. Grazie per il grupp Grazzi mela l grupp Alde l-Onorevoli Donski sa' żewġ minuti. Grazzi, Signora President. L-ewwel nett nixtieq nifraħ l kollega tiegħi jizzur Ħawet tal rapport eċċellenti. Jiena nemmen li r-rikonċillazzjoni ta' sensibiltajiet morali u politiċi fl-ispettru kollu kemmu u biċċa xogħol diffiċli. Dan ir-rapport għajjem minn mistoqsija dwar jekk in-rittijiet tal-bniedem mux fil-fatt ċentrali vitali għall-Unjoni Ewropea. Jekk irnexxinniex nagħmluhom mainstream, nagħmlu mainstreaming tagħhom bħala parti mill-politika ċentrali. Fl-istess ħin għandna l-mistoqsija dwar jekk id-drittijiet tal-bniedem u miex denominatur komuni fil-firxa politika kollha kemm ta' din il-Kamra tal-Unjoni Ewropea. Jiena nemmen li meta niġu għal ksur ovvju u eżaġerat bħal til il-pina kapitali, il-xkiel tal-libertà tal-espressjoni, kif ukoll il-persekuzzjoni ta' persuni LGBT, aħna għanna eh, kamp komuni u għanna l-istess valuri u l-istess attitudni. U jiena nħoss li iva l-sfida tal ġejjini tinsab fil-kapacità tagħna li nidentifikaw u niffaċċaw il-ksur li huwa inqas ovvju per eżempju ġustizzja selettiva, eh, l qorti li huma eh, mhumiex ġusti, il-sorveljanza, l-abbuż ta' psikjatrija, il-kampanji ta' defamazzjoni, ta' libel, kif ukoll ta kontra dawk li qegħdin jiddefendu d-drittijiet tagħhom. Iżda aħna nħossu li minkejja dan kollu r-rapport era mal xogħol verament tajba u li r-rapport ikopri ehm, zona kbira tal-kunsens tagħna, tal aspettattivi tagħna u għalhekk verament nifraħ lis sur Hawet. Grazzi. Grazie per il gruppo dei Verdi, l'onorevole. Grazie al gruppo tal-ħodur, l-onorevoli Tavares, al minuta u nofs. Grazzi ħafna. Sinjura Ashton, inarit najt li verament kont surprise. meta smajt dak li kellek xi tajt fuq uh, l-isma tar Repsol fl-Arġentina. Da mandu xej xaqsam ma' drittijiet tal-bniedem. U f'gini bisaw il-ġimgħa li għaddiet kellna kull. Iżda fl-istess ħin l-Unjoni Ewropea qed tiffaċilita li traffikar ta' drogi u tal-armi eh, f'pajsi ħor bħal Gini Bisaw. Ċertament tirċievi minn għandhom. Jina palma jett sorpriż ħafna li l-Lady Ashton ma referiċ għal dan il-kas ta' dan il-pajis gini bixaw li għal ħafna żmien partikolarment issa wasal biex jikrolla. U tinsewx ukoll li l-Unjoni Ewropea qed tesporta jew fil-passat esportat eh, armi lejn is-Sirja permezz ta' stat membru ieħor ċipru. U dawn huma kollha ksur ta' konvenzjonijiet internazzjonali u ċertament qed jagħmlu kontribuzzjoni għall-imminar ta' drittijiet tal-bniedem. Għalhekk kiena verament sorpriż li qed nisma' lill Lady Ashton hija lesta titkellem tant fuq ir-Repsol meta suppost qed nagħmlu dibattitu fuq drittijiet tal-bniedem id-drittijiet tal-bniedem, id-drittijiet fundamentali irridu jiġu imħarsa madwar id-dinja. U jina naħseb li l-kwistjoni kollha kemmi e, fir-rapport ta' Surħaw tidher b'mod ċar ħafna huwa rapport eċċellenti u fil-ġejna ħajkun strument utli ħafna lina. Jina nemmen li fil-rapport tiegħu s-sur ħawil tal-approċċ tajjeb jina verament qed nistenna li nisma' u eh, li nara li dak kollu li jixtieq eh, jiġi implementat. Imma palma qed jiena surpris minn dak li qalet il-Lady Ashton illum wara nofsinhar. Grazzi ħafna għal grupp ICR e l-Onorevoli Ximanski. Għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, rappresentantolja, sinjuri. Fċertu waqsma aħna rajna li kien hemm ċertu progress meta mqabbel ma' dokumenti ta' qabel fuq id-drittijiet tal-bniedem, partikolarment għal dawk li huma libertajiet reliġjużi. Dawn huma parti eh, mill-punti mil l-aktar, il-prinċipi l-aktar fundamentali u l-ġnus maquda u l-Kunsil tal-Europa inkluduhom fil-konvenzjoni tagħhom. Iżda l-oppressjoni tan insara hija ksur ta' dritti tal-bniedem, ir rabija arbija. bil-perikli u it-teddid kollu li jem għal l-insara huma neċessarji sabiex infakru l imsieħba tagħna fir-reġuni li jekk l-insara jsiru vittmi ta' demokratizzazzjoni f'dik il-parti tad dinja aħna ma nistax naqblu mal-kritika ta' Franza u tar Renju Unit dwar subija ta' l-Unjoni Ewropea fil-Konvenzjoni Ewropea ta' Dritti tal-Bniedem. Issa din hija xi ħaġa li tista' toħloq ċertu konflitti ta' kompetenzi bejn ir-rati fi Strasburgu u Lussemburgu. Ir-rapport m'għandux jirreferi għal dik li hija s-saħħa reproduttiva għaliex dawn l-isqarrijiet huma pretest biex nippromuovu nifinanzjaw l-abort madwar id-dinja anke f'pajjiżi fejn din il-proċedura hija illegali. U dan huwa abbuż tal-fiduċa minnaħa ta' ċittadini li qatt ma taw dawn it-tip ta' kompetenzi lill kummissjoni Grazie per il... Grazzi al grupp FD l-Onorevoli Belder għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, Signora President. Reċentement fuq televizjoni eh, Olandiża fuq ir-radio aħna stajna naraw u nisimgħu rapporti eh, li kexkxuna fuq il-ħtif u il-konverzjoni ta' bil-fors eh, għalejn l-Islam ta' nisa u tfajliet mm, fl-Eġittu. Hemm pereżempju stampi tal ta' tfajla ta' 27 sena li kella salib li ġi jimnaqax fidea u kella taħra, nexira taħrab minnant minn ħatafa. U safejna fina rappresentanta Olja u iġbet mistoqsijiet propju fuq dan il-ksur serju ħafna fuq id-drittijiet ta' bniedem f'Deċembru tal-2011. U f'dak iż-żmien kienet tkellmet ukoll dwar id-diffikultà li wieħed jipprova dawn il-menti fuq tortura u ħtif kif ukoll konverzjoni mġela. Minħal oħra kitbet ukoll l-awtoritajiet Eġizzjani biex titlobhom biex eh, jikkoperaw fuq din il-kwistjoni li tiksrina qalbna u jina ħanżommok eh, fuq kentek, Sinjora Ashton. Dawn huma fatti terribli, eh, atti terribli, u aħna nabżon li jiġu appoġġati minn fatti u aħna rajnija fis servizz evanġeliku ta' l-Olanda. 1500 ġenitur nisrani fil-ġimat eh, riċenti eh, kellhom it-tfajlet tagħhom maħtufa u 80% kienu eh, taħt l-età u huma biss 10 li nexilhom jaslura biex nagħti eżempju nista' ngħidlek li jena għadniet nara u dimajnejja żew eh, ġenituri bil-tifla tagħhom ta' disa snin li qed jaraw il-video ta' tifla tagħhom Nabila ta' 15-il sena. U Nabila tajdilhom jekk triduni niġi lura dar intom tridu tikkonvertu għall-Islam u dinja prova pubblika ta' dawn il-ħtif eh, u il-konverżjoni Eh, ta' bil-fors u aħna irridu inwiġbu mod xira irridu nitolbu l-autoritajiet legali biex iwaqfu dan il-ksur tal-liġi u nerġaw nistabilixxu ċertezza legali. Iġbiex nistgħu nippretendu minn għandek f'termini prattiċi ħazzomna informati ta' dak li ħad tkun qed tagħmel, grazzi. Grazzi ħafna għal grupp Gwe l-Onorevoli Verġa għal minuta u nofs. Grazie ħafna, Signora President. Jien ovvjament nixtieq nibda billi nirringrazzja l rapporter tagħna, ġifieri Sur Richard Howells, u jiena naħseb li l klima li ħdimna eh, fih qatt ma kien aħjar. U jina naħseb li xewqa li nkunu nistaw neħu kompromess kif ukoll li eh, niċċaraw ċertu punti diffiċli kienem rieda murija mir-rapporter u irridu nfaħru għal din ir-rieda tajba. Jina naħseb li dwar id-dritti tal-bniedem dan saħħa il-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea u qal li għandna bżonn li eh, politika interna jew esterna tal-Unjoni Ewropea trid tiġi allinjata u aħna naħna fil jem ħafna xirrid isir dwar dan. Irridu nibdew billi nieħdu ħsieb l-adba tagħna stess l-ewwel. U jiena rrid nenfasizza l-fatt li d-demokrazija u klawżoli ta' drittijiet tal-bniedem irridu jiġu implementati. Mhumiex hemm bla raġuni u jekk il-ħin kollu eh, ninjorawhom sabiex inkunu liberali f'sens ekonomiku, ħajkunu qegħdin hemm man xejn. Issa dwar il-politika tal-viċinat Ewropea. Signor Ashton, jenna nixtieq ngħid li aħna naqra mħasba dwar il-ħolqien tal-Fondazzjoni għad-Demokrazija bil-potenzjal ta' intħil politiku li jista' jinqala minn din il-fondazzjoni. Mela għal għal grupp indipendenti l-Onorevoli Klajs għal minuta u nofs. Signora President, hija biċċa xogħol qatt ma nista' jintemm nirqogħdu nidħlu fid-dettalji kollha tar-rapport fuq id-drittijiet tal-bniedem għalhekk jiena nixtieq nifoka fuq punt li fil-fatt ma jissemmiex fir-rapport u dinja hija sitwazzjoni fl-Afrika t'isfel. Mod partikolari il-qtil ta' bdiewa ta' karna John bajda. U dinja problema kbira, problema li eh, il-gruppi etniċi kollha qegħdin jiġu affettwata minna iżda l-attak sistematiku ta' dawn il-bdiewa bojot hija verament eh, tittiġbina l-attenzjoni. F'dan aħħar 15 sema madwar 3000 bidwi eh, ġi maqtul fl-Afrika tisfel u anka tfal inqatlu huma grupp vulnerabbli ħafna, huma minoranza żgħira ħafna, iżda wkoll minħabba il-firxa ġeografika tagħhom il-ħafna mill-irtiet jinsabu eh, f'żoni verament iżolati. U eh, l-NGO fuq eh, li jikontrolla l ċidju qed jgħid li hemmhekk hemm ġenoċidju li tisir hemm ħafna kriminalità li għaddejja fl-Afrika t'isfel, hemm kampanja sistematika kontra dawn il bdiwa Minna naħseb li wassal żmien li nevitaw kwalunkwe ħaġa li tista' twassal għal iżjed eskalazzjoni x'ħan naraw dejjem aktar bdiewa li jitilqu mill-Afrika t'isfel maħabba dan u mbagħad ovvjament nispiċċaw bl-istess sitwazzjoni li hemm fiż-Zimbabwe u wasal iż-żmien li ninqalaw minn din is-sitwazzjoni. U jiena nixtieq nitlob lady Ashton sabiex tikkundanna b'mod sod din il-vjolenza kontra l-bdiewa kif ukoll li tissuspendi l-lajnuna l-Afrika tisfel jekk ma jkunx hemm miżuri effettivi. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa ngħaddi l-kelma li l-kellima l-oħra u nibdew mill-Onorevoli Sara Franka żewġ minuti. Grazzi, Signora President, eh, Rappresentant Olja, Signori. Dan il-rapport Sir Hawet huwa rapport fuq id-drittijiet eh, tal-bniedem li inkludi affarijiet politiċi, ekonomiċi u soċjali għalhekk nixtieq nixbet l-attenzjoni għall-istqarrija li għamilt qabel eh, ma bdejna l-ħidma fuq dan il qabel ma bdejna diskussjoni fuq din il-rapport, ġifieri fuq dak li ġara fuq il-kumpanija Repsol. Din hija eh, teddida għall-investiment li jista' jsir il qudiem f'dan il-pajjiż il-bżonn li nżommu mal-impenji li kellna fuq dan is-suġġett il-miżuri li ħalet tieħdu sabiex jiġi inkluż dan is-suġġett fil-aġenda kif ukoll anke fil-aġenda tal-Ministri tal-Affarijiet Barranin eh, u l-miżuri li jistgħu jittieħdu. Dwar il-rapport ta' Sur Hawit jena naħseb li dan huwa rapport mod ġenerali reġonevoli ħafna, ovvjament ta' xi punti pendenti, per eżempju eh, il- li nibatu il-missjoni, il-fact-finding mission lil Gaza li din xaġa ma sarf naċċettaw bħalma jafsew il-rapporter kif ukoll il-pożizzjoni li għandu fuq il kolombia sur Hawitz. Din hija xi ħaġa li sempliċement ma tagħmilx sens. Din l-emenda diġà ġiet eh, rifjutata fil-Kumitat tal-Affarijiet Barranin u aħna eh, la darba ninsabu qudiem eh, ir-ratifika tal- tal fejn ta' ħafna partijiet mal-Kolombja ma li mhux aċċettabbli. U nixtieq nifoka, Sinjura Ashton, fuq punt fundamentali fejn għandna impen ċert. Iġviri għal dak li għandu xieqsam il-ħatra ta' rappresentant oli jew l-mibawt speċjali tal-Unjoni Ewropea għal dak li madrittijiet tal-bniedem. Parlament Ewropew ħaj jitkellem fuq dan permezz ta' riżoluzzjoni u aħna nixtiequ li l-proċedura u l-ħatra ta' din il-persuna, sinjura eh, rappreżentanta Olja, tkun oġġettiva sabiex il-ħatra ssir fuq xi ħadd li verament għandu il-kapaċità li jagħmel dan il-din il-funzjona, din il-funzjoni eh, bil-xogħol kollu li jisħoqla. Grazzi ħafna. Nadi l-kelma issa lill-Onorevli Senizen għal żewġ minuti. Grazzi ħafna. Signora President, jena nishtiq nifra lil-kollega tijaj Richard għal eh, rapport verament tajjeb u eh, flessibli. Ma jistax ikun li namlu referenza l-aspetti kollha int importanti u għalli raħan foka fuq id-drittijiet tal-bniedem. In-nisa id-dritti tan nisa anzi, in-nisa qed jiġu soġġetti għal umiljazzjoni u ma makusa u anka l-ugwaljanza ta' sessi għalkemm din hija parti mill-politika ta' drittijiet tal-bniedem tal-Unjoni Ewropea, xorta waħda trattament tan-nisa bħala ċittadini ta' tieni saf mhux qed niġġilduh biżejjed. Għalhekk jiena nissuġġerixxi nużaw l-istrument Ewropew għall appoġġ tad-demokrazija madwar id-dinja sabiex inkunu nistgħu niġġieldu l-aspetti kollha ta' violenza kontra in-nisa ġifiri eh, fizik, violenza fizika, mentali, politika, ekonomika u il-forum kollha l-oħra ta' violenza li hemm kontrihom. Id-drittijiet tan-nisa irridu jsiru priorità fin-negozjati mal-pajjiżi kollha kandidati. Hemm bżonn li nkomplu infakru l-awtoritajiet tat Turkija dwar kemm isir violenza eh, kontra n-nisa, per eżempju, il-tila l-unur kif ukoll iż-żwieġ eh, mġiel u dawn huma ostakli importanti għal sħubija ta' Turkija fl-Unjoni Ewropea. Kif ukoll huwa importanti niġġieldu l-abort selettiv kif ukoll til ta', eh, ta trabi nitfajliet kif ukoll il-mutilazzjoni ġenitali kif ukoll nippromovu programmi ta' edukazzjoni sessuali kif ukoll programmi eh, li huma immirati għas saħħa eh, sessuali. U jina għek nishtiq namel appell il-Kummissjoni Ewropea kif ukoll l-Istati membri sabiex din il-kwistjoni titpoġġa fuq l-aġenda internazzjonali, partikolarment meta niġu għal violenza kontra in-nisa kif ukoll violenza kontra minorenzi sesswali oħra. Grazzi. Nadi l-kelma issa lill-Onorevoli Ladford għal minuta u nofs. Grazzi, Signora President, jienet nħogos li rapporter et jappoġġa l-emenda li jiena kont prezentajtu oriġinarjament fuq il-bżon ta' rendi kont Ewropew fuq rendition u abbużi ta' tortura. Jekk l-Unjoni Ewropea għandha tmexxi tu għandha tkun fuq qudiem fil-promozzjoni ta' drittijiet tal-bniedem jiena nittama li din ikollha appoġġ fil-plenarja kif ukoll nixtieq nħeġġeġ li l-istati membri kollha eh, biex jirratifikaw konvenzjoni fuq il-persuni jisparixxu kif ukoll dwar it-tneħħija tal-pina kapitali. Iżda bħala tweġiba eh, li narċivejt minn għanti rappresentant Olja għal mistoqsija li għamilt, miex għed tisserraħ li moħħa li il-fondi eh, li għed jintbatu eh, l-Amerika tisfel ċentrali tevita il- dak li qed jiġri għal dak li għandu x'jaqsam il-pina kapitali kif ukoll il-traffikar ta' drogi. Iżda Nħugost li dak li ġara s-sena jaddit li kunem kontrolli ta' esportazzjoni fuq drogi farmaceutiċi li verament intużaw ħazin għal eh, cocktails letali għal eżekuzzjonijiet prinċiparjament fl-Stati Uniti. l nishtiqna fasidza l-Sur Hawet li hija politika tal-istat tal-Renju eh, Unit, fil-fat serħuli moħħi li hija politika tal-Renju Unit li l-Unjoni Ewropea li tissiħab mal-Konvenzjoni Ewropea tad drittijiet tal-bniedem forsi ma tantx jagħtu id-dettalji iżda jiena qaluli li f'Londra il-politika hija din, jiġifieri li m'hemm l-ebda Eh, mux ħajħdu paslura fuq l-impenn ta' politika li l-Unjoni Ewropea titħol fuq titsieħeb ma' din il-konvenzjoni. Ma nistax nitkellem fi San Franza. Grazie, la parola all'onorevole Grazie l-onorevole Stephenson għal minuta. Grazie ta' sew President. Baronessa Ashton, musser tkun sorpriża illi ma nistax ma naħtaf din l-opportunità minn ma nsemmi l-kampaxra. Kif taf 1600 ta' residenti ta' Camp Ashraf marruf Camp Liberty fej Bagdad issa. Li suppost kellu jkun post temporanju fejn il-persuni ma kellhomx qattaw aktar minn ftit ġimgħat. Infatti uħud ilhom hemm diġà għal aktar minn tliet xhur u jider illi ser ikunu imġela biex jibqgħu hemmhekk għal xhur li ġejjin. dan il dawn it tinet mhumiex biżejjed biex jakkomodaw dawn in-nies u qegħdin jgħixu eh, f'containers Iżda l-gvern mhux qed iħallihom biex huma jagħmlu t-tiswijiet biex idaħlu l-ambulanzi minn ħaxraf. jew inkella biex jagħmlu rampi għal persuni b'diżabilità, jew inkella biex jagħmlu modijiet fuq il-wiċċ tal-art biex bekk il-persuni jkunu jistaw jimxu f'dan il-post u jikkomunikaw. Il-gvern tal-Iraq biex kompli taxxa ippermetta rappreżentanti tal-Ministeru tal-Intelligence mill-Iran biex dan jieħu postu f'post viċin dan il-kemp. Dan imur kontra id-drittijiet tal-bniedem, ek joġbok baronessa hu xi azzjoni kontra l-gvern tal-Iraq u ejdlu illi huwa irrid jara x'inhuma it-talbiet tar-residenti ta' Ashraf. Grazzi. L-Onorevoli Vanek għal minuta. Grazzi sew, Sinjora President. Ir-rapport jisu bħal katalogu ta' intenzjonijiet tajbin uħut minnhom huma xi ftit inġenwi imma huwa bbażat fuq l-idea illi eh, jekk nagħtu ħafna flus l bosta dipartimenti ta' servizzi ċivili fl-Unjoni Ewropea se jeri tejjeb il-sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem madwar id-dinja għandi dubji tiegħu hawnhekk. Irdu naraw x'inhi l-korrettezza politika tar-rapport hemm referenza għas sitwazzjoni prekarja tan-nisa, il-minoranzi reliġjużi f'pajjiżi Iżlamiċi dan japplika wkoll għal paradoss tal-rebbija arbija kif inhi magħrufa. Iżda ma jsemmix ir-rapport l-Iżlam bħala problema u jiena naħseb li dan huwa il-qofol tal-problema. Aħna Qegħdin nitolbu għal ħafna azzjonijiet biex eh, salvaw lill-immigranti illegali imma għed eh, konna nħallsu għal dan u dan għandhom jintbatu lura ġewwa l-pajjiż ta' oriġni tagħhom imma dan ovvjament mhuwiex korrett biżejjed b'mod politiku għal dan il-Parlament. Grazie, la parola all'onorevole Brons per un minuto. Sur Brons al minuta. Thank you. I quote the... Grazzi. Nikwota rapporter biex l-Unjoni Ewropea tkun attur kredibli trid taġixxi b'mod konsistenti biex tevita standards doppji bejn il-politika esterna u dik interna. Jiġifieri, hija stess trid tipprattika dak li qed ikkundanna fattieħor. It-tiranni jippruvaw jipprojbixxu l-partiti politiċi imma mbagħad hekk jagħmlu l-Belġu l-Ġermanja. It-tiranni jipprojbixxu l-opinjonijiet eretiċi dwar suġġetti akademiċi. Imma dan jibdaw jispiċċa bil-prosekuzzjoni fit turkija per eżempju, rajna liġi li għaddit fi Franza din is-sena marbuta ma' dan u pajjiżi oħra fl-Unjoni Ewropea għandhom l-istess liġijiet it-tiranni jalqu lil persuni li għandhom opinjoni differenti jalqu il-ħabs. Rajna l-opinjoni ta' Gilfilders illi eh, għaddit din il-parlament u ingħat il-level der għandu jintbat il-ħadd minħabba l-website tiegħu. Qabel ma pajjiżi fl-Unjoni Ewropea jippruvaw jgħidu li huma japprezzaw drittijiet tal-bniedem li lin mill-frontieri tagħhom l-ewwel għandhom jirranġaw l-affarijiet tagħhom stess. Grazzi. Is-Sur Brock għal minuta u nofs. Signora Vice President, Signori, jenna xteq nibda billi nirringrazzja l-Sur Hawit tal-ħidma eċċellenti tiegħu. It-tieni nett hemm problema. Għaliex aħna naqblu illi rridu nirrispettaw id-drittijiet tal-bniedem u aħna sodisfatti li hemm xi ħadd responsabbli mid-drittijiet tal-bniedem fi servizz tazzjoni esterna u ser ikun hemm dipartiment ta' libertà reliġjuża iżda rridu niżguraw illi jkollna politika ta' drittijiet tal-bniedem illi tirrappreżentana. Dinja kwistjoni ewlenija qegħdin naraw x'qed jiġi fl-Eġittu bħalissa l-minoranzi Kristjani hemm madwar miljun illi għandhom il-bagali tagħhom diġà ipakjati u għadin naraw il-proċess kostituzzjonali fl-Eġittu hija situazzjoni imwera u dawn qegħdin jippruvaw jgħixu b'mod differenti meta mqabbla mal-Musulmani. Dan jista' jwassal għal flussi kbar ta' migrazzjoni u dan għandna inqisuh. Irdu niżguraw li l-persegutazzjoni tal-Kristjani hija xi ħaġa li noqogħdu attenti dwarha u importanti li jkollna ftehmiet ta' kummerċina kuntent li ftejm ta' assoċjazzjoni ma' l-Ukrajina għadu ma' ġiex iffirmat. Xaħat li ma jiflax jista' jitpoġġa taħt pressjoni juhu li minħabba l u ikollu pressjoni mit-tobba. Aħna irridu ngħidu illi hemm limiti għal xi konsiderazzjonijiet strateġiċi prattiċi illi jista' jkollna u għalhekk ma rridux ninsew id-drittijiet fundamentali tagħna hawnhekk. L-Onorevoli Gomes għal minuta u nofs. Jina smajt dikjarazzjoni politika mill-Ministri tal-Affarijiet Barrani tal-Unjoni Ewropea dwar strateġija ġdida ta' drittijiet tal-bniedem u l-ħatra ta' rappreżentant speċjali ta' drittijiet tal-bniedem. Jina nħeġġeġ is-Sinjura Ashton u l-Istati membri l-ġodda biex jikkonsidraw it-ħassib tal-Parlament, it-talbit tal-Parlament. F'dan ir-rapport importanti mm, mill-kollega tiegħi Richard Howitt nixtieq nirringrazzjah għal dan ir-rapport. Jiena eh, nappoġġa il-kollegi għandhom jikkonsidraw l-emendi tagħhom dwar l-LGBT is-saħħa reproduttiva tal-bniedem l-rendikont tal-Unjoni Ewropea dwar ir-rendition, it-tortura u l-ħabsijiet segreti u il-Gaza u l-reati tal-gwerra. Irridu nkunu konsistenti biex niżguraw illi id-drittijiet tal-bniedem ta' bilħaq ikunu fil-qalba tal-azzjoni esterna tagħna. Għanna tal imieċ nieħdu mir-rebbi arbija u rridu nwafqu darba għal dejjem l-appoċ illi għanna għal reġims oppressivi taħt il-pretest ta' sigurtà stabilità interess ekonomiku, per eżempju l-Etjopja reġim oppressiv illi huwa dak illi qed jibbenefika mill-assistenza għall-iżvilupp tal-Unjoni Ewropea. Aktar għal aktar għandu jfisser ukoll inqas għal inqas kif ngħidu f'dan ir-rapport. Dan ifisser li għandna bżonn appoġġ aktar għaqli, aktar attiv għas-soċjetà ċivili. U l-atturi kollha ta' demokratizzazzjoni irdu niżguraw illi s-sigurtà l-kummerċ u l-iżvilupp jikkonsidraw id-drittijiet tal-bniedem. Il-livelli kollha tal istaf tal-Unjoni Ewropea kif ukoll dawk fid-delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea u l-kapijiet tad delegazzjonijiet irid ikollhom taħriġ xieraq dwar id-drittijiet tal-bniedem, l-istrateġija l-ġdida tal-Unjoni Ewropea irid ikollha skrutinju mill-Parlament mis-soċjetà ċivili. Għanna jkun għandu jkollna punti ta' referenza u dawn għandhom jiġu mifdema ma' soċjetà ċivili. U dan għandu jisir pubbliku. nittam nittama, Sinjora Ashton, illi meta intom iżuru dawn il-pajizi fejn l-attivisti għandhom problemi, jiltaqgħu ma' problemi, intom tiżguraw illi tiltaqgħu magħhom u ġibu lura magħkom it-ħassib tagħhom. Grazie, la parola all'onorevole Koval per un minuto. Grazie l'onorevole Koval al minuto. Grazzi, Signora President. L-ewwel commenti tiegħi l-iktar importanti. Spiss nitkellmu dwar pajjiżi fi tranzizzjoni, riformi ekonomiċi, riformi oħra, sena l-oħra. Jiena smart eh, dwar is-Sinjora Timoshenko fil-ħabs u jingħad illi l-bażi biex jiġu żgurati id-drittijiet tal-bniedem għandha tkun ir-riforma tas-sistema ġudizzjarja. Irridu nitkellmu dwar dan fil-pajjiżi kollha fejn aħna nosservaw li għandu jkun hemm rispett ta' drittijiet tal-bniedem u importanti li tkellmu dwar il-Fond Ewropew għad-Demokrazija wkoll imma qabel ma jiġi żviluppat m'għandniex inwaħluh fil-burokrazija, rridu naġixxu fil-Belarusja, irridu nappoġġaw l-Afrika ta' fuq. Irridu aktar dinamiċità inqas burokrazija xi ħaġa oħra importanti jiena nitlob lill membri kollha tal-Parlament biex ma jibżawx jgħidu illi grupp eh, partikolari li qed jipperseguita huwa ta' Kristjani. Dan għandu jkun fir-rapport, dan għandu jkun il-kejl tal-kredibilità tagħna. Għanna nużaw lingwaġġ sempliċi biex niddeskrivu ir-realtà. Grazzi, li Provera l-Mewta Nofs. Grazzi President, Signora Ashton. Il-libertà ta' twemmin dejjem qegħdin naraw għal qed tiġi perokolata. Mod partikolari qegħdin naraw każijiet ta' persegwitazzjoni u diskriminazzjoni tal-Kristjani fil-Fant Nofsani, fil-Sab-Sahara, fil-Niġerja, fil-ċina, l-Indja, il-Pakistan u Korea ta' fuq. Qegħdin naraw każijiet kbar ta' migrazzjoni imġela attakki ta' nirien, ta' postijiet ta' twemmi, strutturi reliġjużi, torturi, til, persuni misruqa u kol konverzjoni mġela 10% tal-kristjani fid-dinja ġifiri 200 miljon ta' persuni huma minoranzi ġewwa pajjiżhom u jistaw ikunu vittmi potenzjali ta' diskriminazzjoni. Il-libertà reliġjuża huwa dritt, dritt tal-bniedem, dritt fundamentali danna fuq il-koll, ma kemm l-Unjoni Ewropea kif ukoll laqdiet internazzjonali għad drittijiet tal-bniedem mhumiex daqshekk effettivi sfortunatament meta jitkellmu kontra dan il-ksur u l-ħarsin ta' dan id-dritt. U għalek inten il-proposta li diġaġi timresqa f'bnadi oħra, iġifiri li konna rapport speċifiku rapport annwali u jħuħsibu l-Parlament Ewropew biex namlu monitoraġġ tal-istat tal-libertà reliġjuża madwar id-dinja u nitkellmu kontra dan il-ksur fejn ikun hemm il-ksur. Grazzi. L-Onorevoli Faleza l-minuta u nofs. Grazie President, Sinjuri. Nishtiq nibda billi nirringrazzja is-Sur Ħawit tar-rapport tiegħu huwa punt ta' tluq tajjeb ħafna meta nindirizzaw dan dan suġġett diffiċli. Dan ir-rapport jitkellem b'mod sħiħ dwar din il-politika tal-Unjoni Ewropea fil-kuntest tal-ġlieda kontra l-kriżi, rata ta' u li huwa faċli wieħed jinjora drittijiet tal-bniedem. Iżda l-implementazzjoni ta' dawn il-valuri dejjem kienet il-prekondizjoni li għandhom iżommu maħħa l-pajjiżi terzi meta huma jkun qegħdin jikkoperaw mal-Unjoni Ewropea il-kisbiet ekonomiċi jkunu kemm ikunu importanti mandomx wasluna biex ninsew id-drittijiet individwali tal-komunitajiet tal-individwi u id-drittijiet marbuta mal-valuri fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Dan is-suġġett huwa fundamentali issa li aħna għandna negozjati negozjati ta' kummerċu ta' adeżjoni f'pajjiżi illi jista' jkun ma jkollhomx l-istess interpretazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem jew inkella li huma aktar lesti illi jiksruhom. U għalhekk l-Unjoni Ewropea għandha jkollha rwol ta' Polizija ta' drittijiet tal-bniedem. Għanna bżon ta' strumenti effettivi b'mod partikolari meta nikollaboraw ma' pajjiżi terzi. Irdu nħarsu il-valuri tagħna. U dan għandu din għandha tkun priorità ewlenija tagħna, grazzi. Grazie, faccio un passo indietro. Grazzi. l Provera. Taċċetta Blukard card mill-Onorevoli De Keiser. Kjoġbok. Elle n'est pas bien méchante, euh, ma carte bleue, Monsieur Provera, mais euh, quand vous parlez... Mux qed niprofa nkun kattiva sul provera, imma meta titkellem dwar il-libertà ta' twemmin ta' reliġjon, jiena agnostika. Jiena naħseb fir-rigward, naħseb fir-rigward tal-libertà ta' twemmin. Meta inti tappella għal rapport dwar il-libertajiet reliġjużi, għalija u importanti il-dritt li wieħed ikollu twemmin. Jekk qed nitkellmu dwar id-dritt li wieħed ikollu reliġjon u titlob li din l-assemblea biex tapprova din il-mozzjoni jiena naħseb inti qed timponi twemmin tiegħek fuq il-Parlament Ewropew inti titqis l-opinjoni ta' persuni sekolari illi jista' jkollhom opinjonijiet differenti dwar ir-reliġjon forsi tista' tinkludi dritt għal twemmin Jiena nista' naqbel mija, kemm qed titkellem biss dwar id-dritt għal reliġjon jiena kontra wkoll. Jiena wkoll kontra dak li ntqal maħet mill-kollegi tiegħek dwar l-Iżlam. Kjoġbok. Iva. Ir-rapport jiena nittama illi ikun hemm rapport bir-reqqa dwar kull tip ta' ksur tal-libertà ta' twemmin jiġri, tiġri fejn tiġri. U ikun xikun ir-reliġjon, ir-reliġjon illi ma jiġix, ma jitħallix jiġi pratikat minn kull persuna madwar id-dinja u għalhekk mhux rapport illi qed jipprova joħloq diskriminazzjoni fil-konfront ta' xi reliġjon jew ieħor huwa rapport illi jibda minn fatt fatt illi jitkellem dwar in-numru dejjem jikber ta' fuq il-Kristjani madwar id-dinja u ma dejjem aktar gravi pala intensità tagħhom u dejjem akbar kif diġa qed. Jiena nemmen illi minħabba li dan il-Parlament jikkonsidra illi huwa fundamentali il-ħarsin ta' drittijiet kollha tal-bniedem dak tar-reliġjon forsi huwa l-iktar wieħed fundamentali għaliex jibda minn ħtieġa etika u mhux biss minn ħtiġijiet tal-bniedem U għalhekk irdu nkunu maquda meta niddefenduh dan id-dritt għaliex hekk biss inkunu koerenti mal-anijiet ta' dan il-Parlament. U bekk jekk inkunu koerenti mal-anijiet, inkunu koerenti mal-difiża ta' drittijiet tal-bniedem li dejjem rajnija madwar id-dinja bħala konkwista ta' ċiviltà jiena żgur li inti taqbel miegħi bl-istess mod illi jiena naqbel miegħek. Grazzi minuta u nofs l-Onorevoli De Kaiser, kjożbuk. Berg, Monsieur Bavera, pour continuer cette discussion mais euh, plus sérieusement. Ħammur nieħu kikra kafe ma' Sur Provera biex inkompli dan id-dibattitu miegħu. Bis-serjetà, issa dwar ir-rapport tas ta' Sur Hawit dan huwa rapport eċċellenti, żewġ punti biss. Eh, defendu id-drittijiet tal-omosessuali dan ma semmix fil-rapport u dinja ħasra jena naħseb il-senjura Eshtin għanda taħdem dwar id-drittijiet tal-omosessuali omosessuali nisa u rġiel u jena nħedġiġa biex tqis dawn il-kwistjonijiet. It-tieni punt il-politika ta' fiċinat il-ġdida u l-approċ aktar għal aktar more for more. Abbażi tal-fiduċja tagħna fil-Kummissjoni u fil-Kunsill aħna nħossu aħna nafdaw fil-Kummissjoni fil-Kunsill imma nibżaw illi din il-politika forsi ma tarax x'inhi ir-realtà, x'inhi s-sitwazzjoni fil-post dawn il-pajjiżi fejn aħna għanna pajizi alleati. Dan ma kienx il-kas fil-politika tal-viċinat il-qadima, u għalek għanna bżon ta' kriterji. Irridu nistaw, nkunu nistaw inkejlu demokrazija, inkejlu drittijiet tal-bniedem biex ta' bilħaq. Ikonna approċ ta' aktar għal aktar, approċ ibbilanċat u ġust. Dak li jrid dan il-parlament jabbidla vera u propju. U din narawa meta aħna nivvutaw L-Onorevoli Posselt għal minuta u nofs. Signora President, Baroness Ashton kella raġun. Mill-1997 kien hemm ħidma sistematika dwar id-drittijiet tal bniede f'din il-Kamra. Imma aħna rridu l-istess profil għall kunsill u għall kummissjoni Inti, Sinjura Ashton, responsabbli minn dan u dan jisħaq dwar l-importanza tad-dibattitu tal-lum. Il-persegwitazzjoni tal-insara. Għandek raġun, Sinjora De Kaiser, aħna rridu il-libertà ta' kuxjenza għal musulmani u l-anjostiċi u kol madwar id-dinja, imma l-insara madwar id-dinja għedin jiġu persegwitati b'mod partikolari u l-Europa bħala kontinent nisrani primarjament irrid jagħti aktar attenzjoni l sitwazzjoni tal-insara madwar id-dinja. Dan huwa id-dmir tagħna wa l-obbligu tagħna. M'għandniex inħallu dan f'idejn ħaddieħor, jiena ma nistax naċċetta jekk inti tgħid illi aħna neħtieġu nagħmlu xi ħaġa l-omosessuali imma ma nistgħux insemmu lill-insara. L-insara huma grupp partikolari tagħna fil-politika ta' drittijiet tal-bniedem. Aħna neħtieġu l-istess kejl għal kulħadd. Għanna nikritikaw li l-istat il-gbar ukoll mhux biss lil dawk żgħar meta jiksru drittijiet tal-bniedem iċ-Ċina u r-Russja pereżempju. Irridu nużaw miżuri stretti l-istess miżuri għal gbar u għazzar. Anka jekk ikun hemm l-interess ekonomiku fin-nofs l-aħħar punti puntijaj. Id-drittijiet tal-bniedem m'għandhomx jiġu miksura għal raġunijiet ideoloġiċi. Kulħadd għandu jgawdi mid-drittijiet tal-bniedem tiegħu. Fil-gruppi kollha imma li drittijiet tal-bniedem jiġu użati b'mod ħażin għal anijiet soċjali. Dan ifisser illi ma nkunux qegħdin nirrikonoxxu id-dinjità ta' drittijiet tal-bniedem kif miżmuma minn din il-kamra. Sur Posilt taċċetta karta blu from uh, Mr. Minar, Minant l-Onorevoli Weigl. Jina konvint illi il-parlamentari possilt jista jirrispondi b'mod kreattiv għal mistoqsija tiegħi. X'jaħseb dwar jekk jekk fl-Ewropa ħanniex kredibbli jekk aħna niddefendu l insara jekk aħna namlu l-istess, natu l-istess e- attenzjoni anka għal twemmin illi jeżisti fl-Europa u fil-punent fil twemmin ieħor li mhux twemmin Kristjani ġifiri. F'ħafna każijiet e, e, kienem, kienem min ħas illi sentimenti għaw ta' twemmin ġi miksur. Sin... Illum qed nitkellmu eh, dwar il-persekuzzjoni tal-insara jgħid l-onorevoli Posselt. Ovvjament aħna ridu wkoll inħarsu twemmin ieħor l-oppressjoni tal-Musulmani fis-Serbja pereżempju hija xi ħaġa li aħna ma nistgħux naċċettawha. Eh, hemmhekk eh, hemm problema kbira u hemm problemi oħra. Ovvjament id-dinjità eh, tal-bniedem tapplika kull imkien ikun xikun it-twemmin tal-persuna involuta. Grazie ħafna l-Onorevoli Costello l-minuta. Grazie, Signor President. Nilqa dan il-rapport, nishtiq nifraħ l rapporter uh, eh, Hemm żewġ kwistjonijiet li jiena xtaqt nindirizza f'dan ir-rapport l net l-importanza tal-rendikont, tal-ksura, tal-liġi internazzjonali kif qalet eh, l-onorevoli eh, eh, Ashton. Għawnek nix nitkellem dwar il-territorju tal-Palestinjan u il-Gaza. Kifet qabel l-Unjoni Ewropea titturi il-koerenza bejn il-politika tagħna u r-riżoluzzjonijiet tagħna u l-arranġamenti esterni u interni minnaħa l-oħra dwar il-drittità tal-identità ta' sessi nixtieq ngħid li nappoġġja l-emenda seba' u 8 għax daw ħajsaħħu ir-rapport. Nitlob illi titneħħa l-identità sesswali mill-lista marbuta mal-mart mentali. ħafna drabi kustjonijiet eh, bħal dawn huma marbuta mal-ħruġ tal-passaporti u hawnhekk hawn problema li taffetwa il-persuni li jsejħu transgender. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Minjan Mon. Grazzi, Signora President. L-ewwel net, Signora Ashton, nixtieq nirringrazzjak għall kliem tiegħek fuq eh, fuq dak li ġara għal kumpanija Repsol mod arbitrarju. Din hija ksur eh, u anka qed jikser il-prinċipju ta' ċertezza legali. Jiena nifraħ għal reazzjoni tiegħek u nirringrazzjak għal darba l-klim tiegħek issa dwar ir-rapport L-artikli 3 ta' trattat tal-Unjoni Ewropea juru l-importanza ta' drittijiet tal-bniedem e, fil-politika tal-Unjoni Ewropea dan għaliex id-drittijiet tal-bniedem huwa parti e, tal-qalba ta' din l-Unjoni Ewropea u tal-Istati membri. Iżda wkoll għaliex fid-dinja tal-lum il-ċertezza legali u l-dinja legali tikkonsidra li id-drittijiet tal-bniedem huma xi ħaġa e, soda u ma nistgħux niksru għom dan il-mod. Ir-rapport li għadha ħankunu qegħdin nivvotaw fuqu eh, jenfasizza l-fatt l-importanza li l-Parlament Ewropew jagħti l-drittijiet tal-miedem. U aħna rajni ħanka fil-premju Sakarov li inna li waqafni fil-parlament u aħna inkomplu kol permezz tal-ħolqin ta' din il-persuna ġveri tal-ħatra ta' persuna eh, invijat speċjali tal-Unjoni Ewropea għad-drittijiet tal-bniedem. Din ħaġa tal-lum eh, aħna għanna responsabilità li inħarsu u dinja marbuta ma' drittijiet tal bnidem u hemm ukoll eh, dak li ġara is-sena li għaddiet u wieħed mill anijiet l-għanin kien li insalvaw id-dinjità tal-bnidem u id-drittijiet tal-bnidem. Aħna l-koll fil-Parlament, il-Kummissjon, il konsil il sinjura Ashton, il-koll rridu niprofaw nassiguraw li nirħu l-anijiet nobli li kena u li ma neddux l-espressjonijiet tal-libertà, pluralizmu, tolleranza u rispett tal-minoranzi. Grazzi. Grazie, la parola al non... Grazie, l'onorevole Papadolo al minuta. Grazie ħafna, Signora President. Wara ir-rebija qarbija l-Unjoni Ewropea trid titgħallem mill-iżbalji tal-passat. U ma nkomplux naplikaw politika li għandhom żewġ miżuri fil-politika esterna tagħhom. Iġbir nikkontrollaw demokratizzazzjoni u rispetta drittijiet tal-bniedem f'pajjiżi terzi. Iżda m'għandniex ukoll u għajnejn għal dak li qed jiġri fiħdan l-Unjoni Ewropea. Hemm ċertu pajjiżi bħal Ċipru fejn ġew miksura drittijiet tal-bniedem minħabba l-okkupazzjoni minnaħat tat-Turkija u dan mingħajr ma ġew kastigati u rridu nikkonsidraw il il, tal-bniedem fil-ftejim kummerċali kollha ma' pajjiżi terzi u rridu nwaqfu u neħu id-diskriminazzjoni kontra il-minoranzi kif ukoll in-nisa rridu intemmu il-persekuzzjoni ta' ġurnalisti kif ukoll eh, l-oppożizzjoni li tiżisti fit-Turkija hemm bżonn li noħolqu kultura reali ta' rispett ta' drittijiet tal-bniedem jekk fl-aħħar mill-aħħar rridu insaħħu trasparenza u ir-rwol tal-Parlament Ewropew kif ukoll li konna ċertu mekkaniżmi kif suppost għal ħarsin ta' dritti ta' bniedem madwar id-dinja. Grazzi. Grazie. Grazie ħafna. Um, għandi għaxar persuni li talbu li jitkellmu taħt il-keġdija, jina ħanat il-mikrofon li l però pero tidu iż-zommu mal-ħin Anna Blukart. Onorevoli Papadopoulou, taċċetta blu kart minant eh, l-onorevoli Posselt Iva. Grazie ħafna. Signor President, nishti eh, nistaqsi l-Onorevoli Papadoli jakku jaqbilx illi huwa ta' tħassib illi iċċib il-presidenza ċipriotta li aħna tant ħerqanin għalija qed eh, eh, titlob li Turkija li l-żom eh, id-drittijiet tal-bniedem, tikkonforma ma' drittijiet tal-bniedem. Ma nafx jekk jista' xi kummenta dwar dan l-Onorevoli Papadopoulou. Micro Mikrofon jek jġeba l-kallima. Mikrofonu. Yeah, I tried to do, but what can I do? Because Régis 629. okay? Now it's okay? Thank you very much. Sorry for that. Grazie ħafna. Il-pożizzjoni ta' Ċipru hija waħda ċara ħafna. Ċipru ma għamlet lebda vito dwar is-ħubija tat Turkija. Iżda Turkija trid twettaq il-protokoll ta' Ankara U trid tikkonkludi wkoll l-evalwazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem twaqqaf il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem f'Ċipru u dawn huma obbligi għal pajjiż li huwa kandidat biex jingħaqad mal-Unjoni Ewropea għalhekk Ċipru kieku ma jkollha l-ebda problema meta tagħmel dak li għandha tagħmel għal dak li huwa il-proċedura ta' subija tat-Turkija fl-Unjoni Ewropea. Għalhekk issa l-ballun f'saqajn it-torok. Grazzi. Catch the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 il-Parlament Ewropew ipproduċa rapport dwar id-drittijiet tal-bidem kull sena. Din saret kwestjoni importanti ħafna x dan ir-rapport inqara fl-Ewropa u barra mill-Ewropa, anka stati membri, anka, mem eh, anka stat li mhumiex membri tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk il-kwalità tal-rapport huwa importanti ħafna u nixtieq nifraħ lir-rapporter tal-rapport eċċellenti li huwa produċa. Huwa Eh, rapport li jistoqlu kull attenzjoni illi ħajkollu. Klim sabiħ huwa tajjeb, imma l-azzjoni hija aktar importanti għalhekk aħna rridu nsaħħu l-isforzi tagħna fil-ġejni qarib. Għanna l-idejat u l-istimoli li huma msemmija fir-rapport eh, dawn ikollhom effett fuq il-persuni illi qegħdin jaraw il-drittijiet tagħhom miksura. Ma ninsawx li hemm minoranzi etniċi u tfal illi qegħdin isofru u anka minoranzi oħra, anka minoranzi per eżempju eh, reliġjużi u oħrajn illi ma smajniex dwarhom mill-Onorevoli Matera. Ir-rapport jirrappreżenta valutazzjoni ta' kull sena fir rigward tal-politika tal-Unjoni biex nipromovu id-drittijiet tal-bniedem fid-dinja favur approċ kritiku ma kostruttiv fir rigward ta' tisħiħ tal-politika għal promozzjoni ta' drittijiet tal-bniedem u tan-nisa illi ħafna drabi rappreżentaw minoranza li hija eh, dajfa u bla garanzija. Il-nisa fi żoni rurali huma il-qalba tal-ekonomija u, u involuti fit tħul tal-familja. L-Unjoni Ewropea trid issaħħaħ flimkien ma' organizzazzjonijiet internazzjonali illi jitrattaw dawn it-tip ta' problemi anke permezz ta' finanzjament li jkun immirat pereżempju pa' trust fund tal-ġnus maquda għal ġlida kontra l-violenza kontra n-nisa kwalinkwa. Diskriminazzjoni u violenza kontra n-nisa ma nistgħux nittol nittollerawa u laqas ma nistgħu niġġustifikawha laqas minħabba reliġjon jew twemmin jiena nixtieq nilqa lil eh, Lady Ashton u nitloba ta' mexa ħaġa fir-rigward tal-żewġ Taljani. Żewġ eh, soldati Taljani. President, Komissarju, eh, kulħadd ovvjament ħajjajt kemm hu sabiħ dan ir-rapport u l-koll ħan dwar il-drittijiet li qegħdin jiġu miksura. Għedin nitkellmu dwar il-vjolenza, il-diskriminazzjoni kontra il nisa l-abort selettiv, il-diskriminazzjoni kontra l-omosessuali. Jiena xtaqt insemmi kategorija illi mill-Ewropa ma tina tal-ebda attenzjoni. Jiena tajt stqarrija flimkien ma s sini takkula oħrajn dwar il- E, tfal li jkunu għadhom ma twildux. Dan minħabba li n-nisa tqal li jgħixu fċertu e, problemi soċjali ma jirnexxilhomx iweldu. Iġifieri tfal qatt ma twildu minħabba problemi soċjali u li aħna maħniex qegħdin indirizzaw din il-problema. Kemm ħandumu, kemm snin, kemm eċirenta ta' snin għan nibqgħu fl-Ewropa Eh, niddiskutu biss it-tfal illi għadhom matwil ġux. Eh, u eh, l-problemi marbuta ma dawn it-tfal li biex nejtek jiġu miċħuta iċ-ċans illi jitwildu. L-Onorevoli Kugan. Grazzi ħafna, nixtieq nifraħ lil Richard Hawet tax xolibet u l-kooperazzjoni mal-kollegi, ma' shadow rapporters illi waslu għal rapport tajjeb li jessanna u dimna id-drittijiet tal-bniedem ilhom iċ-ċentru tad-diskussjoni f'din il-Kamra aħna qbilna b'mod in ġenerali li d-demokrazija u d-drittijiet tal-bniedem għandhom jitpoġġow fil-qalba tal-politika interna u esterna tal-Unjoni huwa tajjeb għalhekk illi rapport annwali illi il-rapport eh, semma ir-rabta ta' bejn dawn it-tnejn, il-lezzjonijiet li talimna fil-passat u row illi b'approċċ konsistenti għal demokratizzazzjoni u l-ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem, l-Unjoni Ewropea tista' tagħmel differenza fl-azzjonijiet esterni tagħha. Jiena kuntent li l-Unjoni għandha pożizzjoni konsolidata fuq il-pina tal-mowt u jina nitlob li rappresentanta olja biex tuża kwalinkwa strument politiku biex titfa pressjoni fuq dawk il-pajiz li għadhom jużaw il-pina kapitali biex dawn jagħmlu moratorium pal per eżempju fil-kas tal-pajiz eh, tal-Belarus. L-Onorevoli Bazzesco. Signora President biex nipromovu b'mod tajjeb id id-drittijiet tal-bniedem fid-dinja kollha huwa importanti li aħna jkollna inizjattivi u miżuri konkreti. Għalhekk jiena naqbel mal-artiklu eh, Tminja ġifiri proposta li kolna kriterji ċari biex naraw x'progress qed isir f'dan il-qasam. Barra minnek nixtieq niġbet l-attenzjoni eh, fuq eh, il-persuni li jgħixu fejn konflitti frizzati. Kemm il-darba semmejt il-ħtieġa illi aħna niddefendu id-drittijiet tagħhom u uh, għanna nirrappreżentawa maħjar qed nitkellem dwar il-Transnistria per eżempju fejn anka saftiġ ranet ilu kien hemm inċidenti ġodda fil-postijiet tal-kontroll. Fl-istess waqt ma nistawx nippermettu l-ksur ta' drittijiet tal-bniedem anka ġewwa l-Unjoni Ewropea għalhekk nitlob lill kummissjoni u lill kunsill biex jaddottaw miżuri sodi kontra il-xenofobija u eh, azzjonijiet bħal daw estremisti, speċjalment dawk li saru fl-Olanda. L-onorevoli daw. L-istrument Ewropew għad-drittijiet tal-bniedem jirrifletti l impenta tal-Unjoni Ewropea biex tippromovi u tisħafu id-drittijiet tad-demokrazija u id drittijiet tal-bniedem u l-appoċ għas-soċjetà ċivili u l-istituzzjonijiet fid-dinja kollha Il-qafas finanzjaru multianwali E, rafeħ eh, allokazzjonijiet minnaħa naħa tal-Kommissjoni fil-fatt 1.4 eh, biljun euro għal dan l-anijiet minħabba fit-teknoloġija tal-informatika u uh, r-rwol tagħha eh, biex tippromuovi drittijiet tal-bniedem, għandna nippromuovu il-mass media biex tagħti lok għal bloggers u anka għal mass media biex eh, nisqu dawn id-drittijiet. E, u kol rridu naħdmu iktar fuq l-importanza tal-rwol tan nisa u drittijiet tan nisa l-onorevoli Flashikova. Onorevoli Ashton, kollegi, jiena nixtieq nifra li l-Onorevoli Howitt għal rapport eccellenti li poġġo qoddimna. Nixtieq insemmi l fatt illi meta nirreferu għal drittijiet tal-bniedem fuq livell dinji u il-politika tal-Unjoni minn barra suġġetti kollha illi issemmaw għana nirreferu u kolla drittijiet soċjali, drittijiet soċjali huma meqjusa bħala drittijiet fundamentali minn miċ-ċittadini tagħna u jiena ħan nipprova mill-aħjar li nista illi indaħħalhom fir-rapport tiegħi fuq eh, eh, dwar id-drittijiet tal-bniedem u l-implementazzjoni tiegħu din dażmin qegħdin nittrattaw il-kwestjoni tal-immigranti legali u illegali u daw minħabba li qegħdin jaħdmu qegħdin jaħarbu minn sitwazzjonijiet soċjali prekarji. Għalhekk aħna għandna naħdmu aktar fuq id-drittijiet soċjali u għandna nirriflettu naraw li jkunu riflessi f'kwalinkwa politika tal-Unjoni Ewropea. Grazzi, grazzi ħafna. Eh, L-Onorevoli Bajgler. Grazzi, Signor President. Pokriti u problemov in. Grazzi ħafna, President. Il-rapport eh, tal-Onorevole Hawet eh, huwa ċellenti, però mhux qed ikopri l-ksur kollu ta' dritti il-każijiet kollha ta' ksur ta' drittijiet tal-bniedem. Naħseb illi qed eh, jirreferi wkoll għal eh, pero għal ksur taġuti tal-bnidem fil-Sahara tal-Ponent il-mod ta' kif eh, refugġati għedin jiexu fil-kampijiet għanna bżon li insibu, insibu soluzzjoni politika f'dan il rekward onorevoli Ashton. Nishti insemmi illi 83 eh, protestant Eh, mill-Sahara tal-Punent edin fil-ħabsijiet tal-Marok u edin iġu meċħuda dritt anka illi eh, kollom eh, il-kas taħħom dim il-qorti. Senjura President, f'din il-Kamra ftit ilu konna għadin nitkellmu dwar is-sitwazzjoni dwar eh, partijiet eh, ta' ċina. tlabna illi l-Kummissarju Fuller u l-Kummissarji biex jagħmlu mill-aħjar li jistgħu biex eh, ħarsu id-drittijiet tal-bnedmin f'dik il-parti tal-Ċina. tal bnedmin fdik il parti tal ċina saru ħafna wedit, missa u importanti li l-Komissjoni tara illi tamel azzjoni tuħu azzjoni konkreta. Fil-fat nixtieq nkun naf eżattament x'għamlet ir-rappreżentanta Olja fir-rigward ta' situazzjoni ta' eh, din iż-żona li jina dikem semmejt Irna irnexxina nagħmlu xi progress fi rigward tal-intervent tal-Unjoni Ewropea f'dan ir-reġjun. Grazzi ħafna. Grazzi, nagħti l-kelma lill-Onorevoli Lockpiller. Grazzi, Sinjura President, Olja, Signori. Il-rapport fuq id-drittijiet tal-bniedem li għanna dimna u dokumenta ħafna komprensiv li nittamaw li ħankunu edin nadottaw maġġoranza kbira iktar tard din il-ġimgħa. Hemm ċertu differenzi fl-opinjonijiet f'din il-Kamra dwar it-talbiet li saru għal kjarifika ta' ksur ta' drittijiet tal-bniedem. It-twaqif ta' ħabsijiet sigreti fl-Unjoni Ewropea, per eżempju. Jekk ma nsolvux din il-kwistjoni, jena mhux ħajkonna biżiet kredibilta. Hemm bżonn li nassiguraw li kwalunkwe involviment mill-istati membri jiġi solvut U aħna fil-fatt kena u lini fuq dan is sujġet il-ġimgħa li għaddiet u nixtieq nitlob lil dawk il-kollegi li s'issadhom ma ddeċidewx li jivotaw favur dawn it-talbiet sabiex inkun konna bizet kuraġġ sabiex nfastu politika li tassigura li dawn it-tip ta' reati ma jerġgħux iseħħu fil ġejjini Grazzi. Grazzi onorevoli. Grazzi ħafna issa l-onorevoli Luna Ċek. Grazzi ħafna, Signora President, grazzi wkoll eh, l-Onorevoli Ashton, grazie għal kummenti li għattu l-lum fuq il-rapport. Kif ukoll nixtieq nirringrazzja l-kollega Howitt għal rapport verament eċċellenti. Nixtieq nirreferi għal punt wieħed u kwistjoni waħda li qed neħu gost li kritiki kritiċi eh, ikkunsidraw ġifieri il-bżonn li nagħmlu mekkaniżmi ta' kontroll f'dak kollu li għandna, iżda nixtieq nitkellem mod partikolari fuq żewġ emendi li ħut minna ħajerġaw jippreżentaw għal votazzjoni votazzjoni eh, għada. Qed etniskellem fuq l-emendi 7 u 8 u qed fuq id-drittijiet tal-persuni LGBT eh, madwar id-dinja u jiena bħala persuna nisbjana nnifsi qed nara tant nies li jibżaw li ma jistawx jgħidu il-verità lill-familja tagħhom ma jistawx eh, ikunu huma nfushom fil-xogħol, fl-iskola, jiena verament inħeġġeġ lill-membri tal-PPE u tal komplementa ta' din il-Kamra li jivvutaw kontra dawn l-elementi li jivvotar favorihom għaliex dawn huma parti mid-drittijiet komuni tal-bniedem tagħna. Huma fil-Karta Ewropea ta' drittijiet tal-bniedem nispera li kulħadd jaqbel magħha. U din tagħmilha ċara li diskriminazzjoni mhix xi ħaġa li għandha tkun parti mill-Unjoni Ewropea. Għalhekk jekk joġobkom votaw favur dan, appoġġaw eh, da kollu li l-IAS, e il-Toolkit u kollox qed jaqgħu l-Sinjura Ashton qed jagħmlu sabiex persuni LGBT ikunu jistgħu jgħixu mingħajr biża f'din id-dinja, grazzi. Se onorevoli. Grazzi, issa l-onorevoli Miranda. Grazzi, Signora President, u l-istess eh, bħal eh, mod ċar kif għada kif għal kif tkelmet il-Signora eh, Ashton fuq is-sitwazzjoni ta' intrapriża privata li għadha kif spiċċat fis sitwazzjoni li hi fl-Arġentina, dik li għandha xaqsam il-nazzjonalizzazzjoni, din hi xi ħaġa li għandna nħawduha naħsbuha bħala ħaġa statali U bl-istess mod il-Sinjura Ashton trid tiddefendi id-drittijiet tal-bniedem u s-sitwazzjoni tal-15 il-persuna kurda li bħalissa edin jagħmlu strajk tal-ġuħ. U bl-istess għal situazzjoni ta' Gaza u brabta ma' ħafna sitwazzjonijiet oħra fejn hemm bżonn li verament nistħu bħala eh, Ewropej. Iżda ċerta u mod partikolari f'sitwazzjoni li semma ir sur Hawit fil-rapport tiegħu ġifier il-parteċipazzjoni ta' tas soċjetà ċivili fil-mekkaniżmi ta' parteċipazzjoni kif ukoll fin-negozjati ta' ftehim kummerċjali e, per eżempju mal-popli indiġeni. Grazie onorevole Ferreira. Grazie onorevole Ferreira. Grazie ħafna, Signora President. L-Unjoni Ewropea li permetti li l-annifissa li tagħti lezzjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem li l d tad-dinja tikser dawn id-drittijiet tal kull kuljum f'ħafna stati membri tal-Unjoni Ewropea. Drittijiet tal-bniedem li jaqgħu taħt l-istqarrija universali, pereżempju id-dritt tal-sigurtà eh, soċjali, il-flus li tal-qat, l-edukazzjoni jew l-kura medika b'xej, dan kollu eh, jaqa' taħt il-patt ta' aggressjoni taħt il-politika ta' austerità u dan qed jiġri fil-Portugal iżda mhux biss fil-Portugal fl-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea li tagħti lezzjonijiet dwar id-demokrazija fl-dinja qed tagħmilha ċara x'tifhem bid-demokrazija billi tinjora u teleb id-dritt il-vuċi tan-nies eh, dawk li huma il-prinċipji elementari tad-demokrazija. Dak li huwa ċar issa huwa li id-drittijiet tal-bniedem qed jintużaw bħala pretest għal eh, intħil estern u interventi eh, li jiksru l-spirtu u l-ittra tal-Karta Ewropea. U aħna għalek nirrifjutaw dan l-approċ restrittiv li qed juża tal bida bħala strument. Grazzi. Grazzi sa naddi l-kelma lil Baronessa Ashton. Grazzi ħafna, Signora President. il-kwistjoniet li tqajmu mill-onorevoli mil membri huma firxa sħiħa ta' drittijiet tal-bniedem u l-universalità ta' drittijiet tal-bniedem u ħafna punti nistgħu nirriflettu fuqhom. U fil-ftit ħin li għandi prova insemmi uħut minn dawn il-punti l-ewwel net jiena rrid ngħid li jiena verament kuntenta li sur Seniko sur Bananenko eh, inħelsu mill-ħabs f'Bjelorussja. Aħna għandin f'kuntatt jiena nittama' li dalwaqt se naraw opportunità ma' Russja, Dan juri is-seta u is-saħħa tal-Unjoni Ewropea kif ukoll l-importanza li inridu nkunu eh, deċiżivi f'dak li nagħmlu, kif ukoll li qed naraw li l-inkunu fl-imkien hija ħaġa importanti. Numru ta' membri onorevoli għajmu l-importanza tal-twemmin, eh, tal-fidi, ta' l-abilità li wieħed ikun jista' jeżerċita e, it-twemmin tiegħu jew inkella nuqqas ta' twemmin. U jiena naqbel bisħieħ mal-tħassib kollu li tqajjem dwar l-importanza li nassiguraw li din hija parti ewlenija mill-ħidma li nagħmlu aħna fuq id-drittijiet tal-bniedem u għalhekk li fir-rapport annwali aħna ndedikaw kapitlu sħiħ propju għal dan sabiex dan ikun parti mill-ħidma tagħna ta' dritti tal-bniedem iżda nenfasizzaw kif suppost. U jiena smajt dak li qalu numru ta' kollegi dwar is-sitwazzjoni fl-Eġittu u ovvjament aħna se nagħmlu u aħna inżommu fil-fattajnejna fuq il-mod kif jizvilupaw situazzjonijiet. sitwazzjonijiet U din ħaġa li Sur Donska qal fuq eh, l-imminar bil-mod il-mod sa' drittijiet tal-bniedem, kif ukoll dwar l-isfidi li rridu nassiguraw mhux biss bliżjed modi per pereżempju eh, it-tneħħija tal-pina kapitali li hija xi ħaġa li bħalma tafu jiena verament nżomma nħossa li hija xi ħaġa fundamentali miħidma li nagħmlu. Iżda wkoll fil-mod ta' kif il-persuni u huma mwaqfa milli jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom modi aktar sottili u dawn ukoll huma importanti ħafna li iwasslu għal dak in-nuqqas ta' dinjità u rispett li huwa ewlieni u fundamentali għal mod kif nħossu aħna. Sur Devares jiena nixtieq ngħidlek il messaġġ tiegħi fuq l-Arġentina ma kellux jaqsam xejn ma' dan id-dibattitu. Jina ġejt mitluba minn Sur Salafranka biex ngħid xi ħaġa qabel ma jibda d-dibattitu fuq id-dwa fuq l-Arġentina għax ma nistax inkun hawn għada. Jiena naqbel miegħek dwar is-sitwazzjoni terribbli li hemm f'Gini Bisaw. Huwa fil fatt eh, anka qabel il-ku eh, nhar ħamis li għadda jina kont ħriġt sqarrija u tlabt li partijiet kollha li jirrispettaw il-gvern leġittimu u jina eh, kont b'saħħti ħafna fil-kundanna tiegħi għal dak il-ku dawk li jinsabu fil-ħabs għandhom jinħelsu immedjatament u aħna sospendejna l-maġġoranza tal-għajnuna li natu l-Gini bisaw. Ovvjament irridu naraw kif nistaw nassiguraw li nkomplu natu għajnuna diretta l-nis iżda aħna maħniex għan appoġġaw gvern illeġittimu u jina naqbel miegħek bisħieħ fuq dan ara ma taħsibx li jina kontet niprofa indaħħal kwistjoni fuq oħra. Mhux hekk kien il-każ. Kienet diskussjoni separata qabel ma bdejna dibattitu. Jina u koll naqbel li membri onorevoli kienu fuq qoddim li xtaqu jaraw il-rappresentant speċjali u bħalma tafu jena eddi edha naħdem fuq il-mandat għal dik il-persuna. Aħna edin nfittxu lil xaħat ta' integrità kbira kif ukoll babilta u bħila kbira f'dan il-qasam. Dan ħajkun ruol verament importanti u ma ħajkollhom bżonn li kollhom relazzjoni tajba ma' din il-Kamra u din hija xi ħaġa li aħna rridu inkomplu niddiskutu. Jina verament kont kontenta li nara li tant nis jisemmu il-kwistjoni ta' drittijiet tan-nisa kif ukoll l-importanza li nkomplu nappoġġaw lin-nisa, partikolarment in-nisa li għaddejn minn ċirkostanzi estremi ta' orrur u terrur, iżda wkoll nisa edin jippruvaw jidħlu fil-ħajjiet ekonomiċi u politiċi tal-pajjiżhom. Mod simplistiku ħafna aħna nafu li nisa u um, meta nisa jkunu involuti fis-soċjetà, soċjetajiet ikunu aktar għanja f'kull sens, ġbi jiġifieri ekonomikament, soċjalment u politikament. U l-kwistjoni tal-żwieġ imġela hija waħda li taffettwa ħafna u ħafna pajjiżi. Meta jiena kont Ministru għad-Drittijiet tal-Bniedem, Jerusalem, pajis li niġi minnu jena, jena għamilt leġizlazzjoni propju fuq dawn iż-żwiġijiet imġela emmek f'pajjiżi. U din hija ħaġa nidinħduha bis kull kullimkien. Sinjura Latford, jena diġa qed qabel li ħan konsidraw dak il-punt u inti taf li jena verament inħasba dwar l-użu tal-pjena kapitali kullimkien, partikolarment kif għatlek qabel eh, eh, il-mit kas tal-użu tal-pjena kapitali fl-Iran din is-sena. U jina naf nipretenti li inti tkun eh, qed tmexxi dim dan is-suġġett għaliex inti għandek kuntatt ma' dawn in-nies hemmhekk għanna għandna kuntatt mal-Istati Membri u għandi bżonn lajnuna tal-parlamentari Ewropej sabiex nassiguraw li jkun hemm eh, riallokazzjoni tal-persuni. Din hija ewlenija iżda aħna wkoll qegħdin noffru appoġġ ġus maquda finanzjarjament fuq dan il-punt. Iġri saċertu punt jina iżjed ma nistan seħra fuq lajnuna ta' din il-kamra, iżjed ma kun nistan għamil, iżda intom tafu kemm jien imħasba dwar dan u kemm aħna involuti f'dan. Issa dwar l-Afrika tisfel u l-punt li tqajjem, aħna bilna li nibdew dialogu fuq id-drittijiet tal-bniedem mal-Afrika t'isfel fejn inkunu nistgħu nqajmu numru ta' punti differenti u jiena naqbel ma' dak li qalet il-Sinjura Goldman fuq l-importanza li niltaqgħu mal-attivisti ta' drittijiet tal-bniedem. Jiena nipprova nagħmel dan f'kull pajjiż li jiena inżur. U dan sabiex jiena nkun nista' nisma' nisma' lilhom u nisma' minn għandhom e, x'inhi s-sitwazzjoni fil-post, kif ukoll ir-realtajiet tal-ħajja li għandhom huma. U ovvjament jena napoġa bisħiħ li id-drittijiet tal-persuni LGBT irridu jiġu riflessi bisħiħ f'kol ma namlu fuq id-drittijiet tal-bnidem, dawn huma drittijiet universali. Issa dwar kif aħna naħdmu ma' pajjiżi differenti jina diġà tkellimt dwar l-ispettru tal-ingaġġ kif kol iżolament u l-importanza nassiguraw li d-drittijiet tal-bnidem kun wieħed mill-indikaturi ta' kif aħna naħdmu ma' pajjiżi oħra ħafna drabi, palma jafu l-membri onorevoli, kemm il-darba niprufaw naħdmu ma' persuni f'pajjiżi sabiex nejnu, nejnuhom u nappoġġawhom fil-waqt li niprufaw nizolaw u namlu aktar pressjoni fuq il verniet tagħhom u l-ispettru verament huwa importanti, ġifieri li ma nabbandunawx persuni li huma nfushom qed jippruvaw jiksbu drittijiet tagħhom stess. Aħna rridu ningaġġaw ruħna fejn nistgħu. Iżda fuq dan l-ispettru minn dan l-ispettru ta' iżolament sa' ingaġġ fejn nistgħu nivolvu ruħna aktar u fejn fejn nistgħu nkunu aktar effettivi, irridu nassiguraw li aħna lesti li npoġġu aktar pressjoni kif kol nippruvaw nagħmlu differenza. L-aħħar punt tiegħi waħed il burokratiku, ġifieri fuq il-benchmarking, aħna issa qegħdin naħdmu fuq kif nistgħu niżviluppaw il-metodoloġija li ħajkonna bżonn biex nagħmlu dan. Aħna rridu nkejlu il-prestazzjoni palma fil-fat diġa semmew numru ta' membri għatfad l-inna ħafna triq, iżda il-pjantazzjoni tista' tkun opportunità jina biex neżaminaw situazzjoni. L-aħħar punt nixtieq nirringrazzja Richard Howitz għal dan il-ħidma li għamil fuq dan ir-rapport tant importanti jiena nafx li huma twemmin u l-impenn tiegħek għal dan u verament nixtieq eh, ngħidlek proset, grazzi. Grazie Baronessa la parola. Grazie Baronessa, issa ngħaddi il-kelma lill-Onorevoli Howitz għal żewġ minuti. L-ewwel qed nixtieq nirringrazzja l-Baronessa Ashton għall-impenn eh, li għamlet f'dan id-dibattitu ġifieri li il-rappreżentant speċjali ikollu track record tajjeb fuq l-importanza tal eh, li wieħed ikun eh, li, li nkunu responsabli għal dak li nagħmlu kif ukoll dak li qalet fuq il- iż-żwieġ mġela, kif ukoll dak li jintqal fuq il pina kapitali, kif ukoll dak li kisbet kiseb ir-Renju Unit anke taħt it-tmexxija tagħha. Nixtieq nirringrazzja kulħadd tal-komplimenti li rċivejt mhux l-inqasmanti shadow rapporters kif ukoll jiena nappoġġa l-proposta tal-Sir Cribs li il-negozju u drittijiet tal-bniedem ikunu parti mill-politika kummerċjali. Jiena nilqa eh, il-tentativ tiegħu kif ukoll l-sforz tiegħu kif ukoll ta' oħrajn li sabiex nkun nistgħu nassiguraw li konna konsens fil-partiti kollha dwar il-laqat interni tal-Konsil fuq il-Konvenzjoni Ewropea ta' Dritti tal-Bniedem li ġiet diskussa f'dan il-Parlament kif ukoll fil-Assemblea Parlamentari tal-Konsil tal-Ewropa jagħmlu ċara eh, x'inhi l-pożizzjoni. U jiddispjaċini li għal darboħra il-partit ta' qed jagħmlu l-iskużi għal dawn it-tip ta' pożizzjonijiet. Nittgħamlu l-affarijiet jinbidlu ma ma nafx. Il-President Is-sur Klajx jista' jkollu aktar rispett jekk eh, eh, jikkundanna il-til kemm tal-Bojz kif ukoll tas-Suez, kif ukoll is-sur Franka jekk jappoġġa il-Stat ta' dritt fl-Arġentina mhux fil-Kolombja, kif ukoll eh, naqbel ma' sur Xmensi u l-posselt oħrajn fuq il-persekuzzjoni tal-insara. Din hija ħaġa ma bdiċ bil-rebja qarbija u jiena nittama li jkunu jistgħu jingħaqdu miegħi fil-klim tagħna kontra diskriminazzjoni kontra kull tip ta' reliġjon f'kull perjodu. L-Onorevoli De Kaiser u Costello fuq l-LGBT u ħażin li l-omosessualità tista' tiġi kassifikata bħala marda u jiena nittama li l-MEP sa jvotaw favur l-amendi 7 u 8 li jiena prezentajt biex eh, nikundannaw dan kif ukoll nilqa il-kummenti li saru fuq il-popli indiġidi u nappoġġalkom l-emenda orali. Fl-aħħar net il-kalkoli tal-Sinjura Ashton e, għanda raġun, jiena kont 28 rappresentanta dritti tal-bniedem f'dan il-parlament u verament nishtiq nirringrazzja l-kollegi tal dawn il-privileġġ tal-li jiena kelli dan ir-rwol. Grazzi. Grazie. La diskussjoni è chiusa. La Grazzi, diskussjoni malu għal-votazzjoni ħassir għada fil-11 u nofs. Issa, skont l-agenda, għandu jkonna l-istqarrija tal-Viċi President u Kummissjoni u rappresentant tal-Unjoni għall-Affarijiet Baranin u il-Politika